Aħna bħala fil-Kroazja ħejjejna ruħna sabiex nitlu fl-Unjoni Ewropea permezz ta' din il-politika sabiex nkunu lesti ħalli niffurmaw parti missu uniku. Aħna se noqogħdu b'sebajnej ser nieħdu sem ħafna wkoll meta niġu biex naħdmu flimkien niġbdu l-istess ħabel fost il-bosta istituzzjonijiet. Grazzi, wasanna fit-tmiem l-istqarijiet tal-vot, issa nissospendu is-seduta sal-tlieta ta' wara nofsinhar. El signor Presidente. Il-President. Queridos colegas y querida colega, vamos a